Dear colleagues, good morning. Eżis kollegi l-odwa tajba, nishti natikom merħba, u nati u nati merħba l-ġeroin di Sorblom, illum li għad fostna, illum jgħad mux għawnek fil kapacitat tiegħu ta' President tal-Eurogroup, imma bħala President tal ekofin f'da semestru. U dan huwa smiħtana fejn u se jippreżenta riżultati tal-President Olandiża fil-xol ta' fil-settur ta' xol, nishtin li ringrazzja l-sur DSL Blum għall-ispirtu ta' kooperazzjoni li wera tul il-presidenza tijak, il-suk ta' xol fuq fu punti importanti bħal Capital Markets Union u oħrajn u nistennew għanna għada għanna ġurnata importanti fuq l-ajorb. Fdwar tassazzjoni indiretta, aħna kontenti bl-ambizjoni tal-presidenza olandiza biex imexxu din l-aġenda l qoddim bħala parlament ovvjament aħna nixtiequ naraw ir-rwol ta' konsultazzjoni ikun jiġi konsidrat mod iktar serju mill-Kunsill u anka l-pakket ta' kontra levitar ta' taxxa aħna għanna direttiva ibsa u li taħdem li nisperaw li tiġi konsiderata u ovvjament aħna għanna l-agenda għal passi li jmiss. Issa, flimkien mal-prattiċi tas soltu dal-li senajt ħaj applika, l-ewel ħajkonna dikjerazzjoni ta' introduzzjoni ta' ftit minuti Unbat ikolna slot ta' mistoqsija u tweġiba. Ġeron, għandek il-kelma. Grazzi ċer, onorevoli membri, u għata pjaċir għalija li ninsab u d-dimkom u d-dim il-Gumitatikon tal-Parlament Ewropew għal darbora u namlu skambju ta' idejatu biex nirrapporta fuq ix-xogħol li għadin namlu fi l-agenda tal-Ekofin waqt il-Presidenza tal-Olanda fil-fatt għadu kmieni għax nhar il-ġimgħa hemm laqa oħra tal-Ekofin u għadba għandna ċertu xogħol x'namlu. Għanna aġenda ambizzjuża ħafna li aħna preżentajnielkom fil-bidu tal-Presidenza tagħna. Ix-xogħol kollu sar f'dawn l-aħħar xhur fi klima ta' rkupru ekonomiku li qed jissokta f'pass moderat imma kompli. U jina naħseb li jekk tħarsu lejn il-rkupru eh, ekonomiku taraw li għanna bżon eh, għanna bżon attenzjoni kbira, eh, specialment dak li għandu xaqsam ma' prezzijiet ta' zejt li huma baxxi u politika monetarja komodattiva illi issa ħaj jibdew jisparixxu. U daw jaffetwaw il-Eurozone u dan nistgħu nisqu fuq u allura fuq il-koordinament ta' politika Ewropea biex eh, nixprunaw riformi strutturali, investiment u politiki fiskali responsabbli li jkollna politiki finanzjari għawija eh, u daw kollha huma indispensabbli biex innaqsu il rati ta' qatt li għadhom l-qoljin wis f'ħafna mill-pajjiżi tagħna ippermettu li nkunu nkun pjuttost nitkellem fil-qosor u sempliċement insemmix qegħdin nagħmlu aħna bħalissa b'mod speċifiku kon qegħdin naħdmu fuq qatta eh, proposti leġislattivi imma nixtieq nagħmel xi rimarki l-ewwel fuq ix-xogħol li konna qegħdin nagħmlu bbażi tar-rapport tal-ħames presidenti, wieħed minnhom huwa t-tisħiħ jew it-tkomplija tal-aqda bankarja. Din qiegħda fuq l-aġenda tal-Ekofin ta' nhar il-ġimgħa. Ija meta nħarsu lejn din l-aqda bankarja wasalna biex għamilna ħafna fajt l-ewwel pilastru l-ess l-SSM, il-mekkanizmu ta' supervizjoni uniku, imbatan għan mit-tieni pilastru, pilastru illi huwa il-blewel kontribut li għanna u fl-aħħar u mhux l-inqas traspożizzjoni sħiħa tal-BRRD li hija direttiva ta' skema ta' garanzija fuq id-depożit li għandat eh, tiġi imnesja mill-istati membri kollha. Meta nħassu lej laqda bankarja ma ħafna xogħol jagħti li tisir, speċjalment dwar it-tielet pilastru biex aħna inwieġbu għal daw il-grupp il-problemi grupp ad hoc beda fjannar li għadda bazi tal-proposta tal-Komissjoni biex ikollna skema ta' depozitu Ewropeja għal depoziti id-direttiva ta' skema ta' garanzija fuq id-depoziti. Dosser komplikat ħafna fuq opinjoni differenti għadu għet idur Aħna organizzajna xogħol biex bekit it-qassim u tnaqqis ta' riskju jimxu treks paralleli u l-skambju ta' idijat daw l-aħħar xarejn għamilna possibli għalina biex nifmu aħjar il ħtieġ u teknikalitajiet ta' daw is-suġġetti daqshekk importanti. U l-antana huwa illi naslu għal ftejjin fuq it-triq il qoddim fis-snin li ġejjin fil dan l-ekofin għal nar il-ġimgħa. Dan juri x-xogħol namlu fuq ix-xogħol nagħmlu l qoddim fuq ir-risk sharing u risk reduction, tnaqqis ta' riskju u li naqsmu riskju bejnietna. Dwar laqda bankarja hija parti biss tal fil-rapport tal-ħames presidenti għanna laqda tal-capital markets tas-swieq kapital kapital nistennew nar il-ġimgħa li nikkonfermaw il-ftehim fuq l-approċ ġenerali fuq ir-regolament tal-prospektus li huwa element importanti ħafna f'din l-unjoni ġdida, din l-unjoni ta' swieq kapitali. Aħna kolli din naħtmu ħafna biex nifaċilita l-finalizzazzjoni fin-negozjati bejn il-kolleġislaturi kollha dwar il-proposta għad-direttiva dwar istituzzjonijiet ta' dispożizzjonijiet tal-ittirar mix-xogħol l-IRP diġà imsemmija minnek President u kif qed inti nittamaw ikonna l-aħħar trialogu għal-għada fil-axija biex bekk nkunu nistgħu nalqu dan il-punt b'mod ta' suċċess. Nixtieq insemma wkoll il-pakkett ta' il-pakket ta' titolizzazzjoni li huwa parti mill-laqda bankarja il-Kunsil diġa ftijem biex jagħti mandati ta' negozjati sana l-oħra jina nittama li l-Parlament ukoll dalwaqt item l-eżaminazzjoni ta' dawn il-proposti biex bekk inkunu nibdew it-trialogi permettu li ndur issa fuq ċerti suġġetti mhux finanzjarji li għandhom xaqsmu ma, ma tisħiħ tal-IMU. U nibdew bil-ħolqin tal-bordijiet nazzjonali ta' kompetitività l-NCBs kif tafu dinja xi ħaġa li aħna fil-presidenza tagħna nemnu ħafna ħafna u b'mod sħiħ fiha għax kellna esperjenza pożittiva f'pajjiżna. Kuntent nirrapporta li aħna qed nanticipaw li naslu ftehim għal abbozz ta' rakkomandazzjoni fl-Ekofin iktar ta' dan il-ġimgħa. Iddeċidejna biex niffukaw il-bordijiet dwar żviluppi ta' produttività minn flok ma nitkellmu fuq eh, kompetitività fl-ispejjeż. Ir-rekomandazzjoni tikkonsidra wkoll speċifiċitajiet ta' proċessi nazzjonali ta' issettjar u deċiżjoni ta' salarji u eh, constraints legali li huma marbutin magħhom sar progress sinifikattiv biex nipromuovu politiki strutturali b'saħħithom il kunsilf tiegħem fuq mandat li negozja l-proposta tal-SRSP nibnu fuq l-esperjenza li kellna fil-programmi fi stati membri fil-sena l-oħra għanna l-emlan li nestendu l-possibilità biex nitolbu appoċ tekniku mill-istati membri kollha fi snin li ġejjin bilan li aħna ntejbu kompetitività kabbir, impjiegi u investiment unħarsu l-qoddim <clears throat> biex nkun nafu l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew biex bekk nibdew ix-xogħol flimkien <coughs> nittamaw kolli nikkonformaw approġenaj tal-Kunsill dwar Money Market Funds għada, il-Parlament fuq da' suġġetijiet qabilna, nittama li nkun nista nikkonferma li għada, nkunu nissom nibdew taħdid fuq da' suġġett. U wasalna ftehim dwar il-possibilità ta' direttiva f'dan il-Kunsill. Mela, x-sujġet li għan iżjed għanna fuq l-agenda. Fuq talba tagħna l-Kummissjoni ħarġet pjantazzjoni fuq finanzijar ta' terroristi u ħasil ta' flus nar il-ġimgħa fl-Ekofin ħa naraw xinu mal-affarijiet imma nista' diġà nsemmi li progress sustanzjali eh, sar speċjalment meta niġu għall-implementazzjoni ta' atti legali eżistenti. Umbat, fuq il-kwistjoni ta' tassazzjoni. Ix-xar li għadda irnexxielna li nitfaw il qudiem u kena suċċess fuq dan fuq il eh, din is-sistema li għandha x'taqsam ma' taxxa u li sistema ta' il-sistema ta' informazzjoni dwar l-evitar ta' taxxa kif ukoll l-ATAD, id-direttiva għal kontra l-evitar ta' kontra taxxa. Konklużjonijiet tal-Kunsil ġew adottati biex jitolbu biex ikun hemm blacklist tal-Unjoni Ewropea għal ġurisdizzjonijiet fl-Unjoni Ewropea ta' pajjiżi terzi din kull ma jmur is-suġġett dan qed ikun iktar importanti għax-xogħol tagħna. Minna wkoll progress fil-kamp tal-VAT sar ftehim dwar is-sustenza fuq regoli tal-VAT fuq l-ekkim sejħa vouchers illi kienu fuq il-mejda tal-Kunsill sa mill-2012 ġew date konklużjoni tal-Kunsill fuq il-pjantazzjoni tal-VAT tal-Kummissjoni tajna gwida politika li iktar xogħol u anka l-miżuri fuq medda ta' żmien medju biex nissiltu kontra frodi ta' VAT u l-gap tal-VAT mela. Naħseb għandini għafawet jgħid il-kellim. Edin naħdmu ibes u tajna l-opportunità biex naħdmu ferm iżjed fil-presidenza li jmiss flimkien mal-Parlament Ewropew biex namlu għatta negozjati. Grazzi ħafna. Grazzi lilek, kitħet il-President, u kontu edin vera taħdmu eh, iħibes b'daw is-suġġetti u għadna ma formalizzajniex imma l-approċ ġenerali fuq il-Money Market Fund dal-Komitat tal-Parlament Ewropew kien voċiferu ħafna u maħbar tajba u koll kontent u koll fuq il-National il Competitive Boards, l-NCBs. U ta' kollu huwa eh, ifisser approċ tajjeb ħafna u nħarsu l-qoddim biex naraw il-konklużjoni u l-eluq tal-aqda bankarja fit-tmiem din il-ġimgħa fl-Ekofin. Grazzi ħafna u issa nibdew l-lista tal-kellima. Nibdew minn Esther Delange. Iva, grazzi ħafna, sur President. Forsi natura kalvinistika tiegħi ma hawnhekk hawnhekk wieħed iva huwa kontent nismaw li wieħed qed jaħdem ħafna ma jrid jaħdem iżjed din huwa ta' pjaċir għal Parlament Ewropew. Iva, kienet President Olandiż ambizjuża ħafna u fis-settur tiegħek nittamaw li narak hawnhekk eh, diversi drabi fir-rwol tiegħek bħala President tal-Eurogroup. Wa xi mistoqsija li ila fuq moħħi u rimarki ta' għatta ġurnalisti fuq il-kredibilità tal-Komissjoni u l-istabilità u l-pakket ta' stabilità u tkabbir. Inti kont ukoll fuq dan fuq mal-Kommissjoni konti għad fil-razzjoni mal-Kommissjoni dwar dan għaliex huwa importanti għalik. Ikun tkun ħaġa utieqa li nkunu nafu dan għax huwa importanti li fil-fatt nassiguraw li l-bażi li aħna għanna taħt kull ħaġa li namlu tibqa intatta u nixtieq nifoka fuq ekofin li ġej nar il-ġimgħa u speċifikament il-fat li għada dokumenta ħidma fuq din-naħa se jkun lest kien ta' sfida kif intom kif inti kellek ukoll biex tiġbed u tpoġġi flimkien l-opinjonijiet kollha ta' din il-kamra diversi kwistjonijiet huma ta' relevanza għolja u oħrajn forsi jinqas inti jett li inti tistenna li nhar il-ġimgħa ikollok ftejjin fuq it-tril u din fis-snin li ġejjin u din tidher isa ta' roadmap hija skadenza biex nassiguraw ruħna illi iż-żewġ trejnijiet ir-risk eh, reduction u risk sharing jibqgħu mixin bejn wieħed u ieħor fl-istess veloċità. Tista' tkun ftit iktar speċifiku dwar dan inti semmejt il-fatt li l-EBRD li ġew implementati minn ma ġewx implementati minn tliet stati membri, tista' tippretendi li dan isir Għax biex nimxu l-qoddim jgħin illi aħna jkollna l-bażiċi postom. Dwar kwistjoni dwar iż-żewġ eġenti li jimxu jitfit, kif nistgħu nassiguraw aħna li meta itnaqqis ta' riskju ma jimxiex b'mod ħafif kif nistennew, ma nkunux nistgħu meċu il-parti l-oħra kif nista' nassigura li jkun hemm il-verifiki u l-bilanċi biżejjed biex kollox ikun qed jimxi sewwa u anka l-aħħar punt veru ma tantx aħna sinkronizzati ma' żvilupp internazzjonali. Mela, l-esta jena. Grazzi ħafna. L-ewwel punt huwa dwar il kredibilta tal-Kummissjoni u l-patt ta' tkabbir u għad jina mħasseb ħafna nkwetat meta għanna jimiet. Dan huwa wkoll importanti allura li aħna l-koll naqblu ma tal ftejimiet u even flessibilta u dik hija ħaġa tajba. Jiena argumentajt favur il-flessibilità f'dak li għandu x'aqsam ma' riformi strutturali, imma hawnhekk ir-rwol tal-Kummissjoni huwa kruċjali jekk aħna jekk stati membri jħossu il-deċiżjoni tal-Komissjoni huma diffiċli ħafna biex jiġu miftijiem miftema u l-prevedibilità tagħhom u li ma jkunux oġġettivi forsi eh, rridu nħolqu distinzjoni bej stati membri żaru daw kbar u din hija sa tħassib kbir u inħoss li fil laqatta tagħna tal-Eurogroup il-Ministri qed isiru iżjed imħasbin dwar dan. Għara nħoss il-Kommissjoni tittifhem iva illi l-patt qiegħed fidejhom irridu huma l-gwardjani tal-pattijiet. U jekk in-nies iħossu li hemm differenza fi trattamenti, f'sitwazzjonijiet differenti fost stati membri differenti, isir iktar diffiċli biex aħna nippretendu li kulħadd e, e, ikun konformi ma dak li nkunu ftemna fuqu. Għamiltu dan il-punt, li dal-punt għamiltu l-Kommissjoni, l-Kommissjoni wkoll b'mod dirett taf it tħassib tiegħi u ovvjament huma għalu u jifmu li jirrikonoxxu li għandhom rwol importanti għandu b'mod ġenerali allura aħna naqblu. Imma kull darba inkun inkwitat, allura meta nkun inkwitat jien nesprimi e, tħassib tiegħi. Għax Mario Draghi se jaħlu il-patt ta' fiduċja, pact of confidence. U mhix kwistjoni ta' fiduċja biss eh, fil-membri tal-Eurozone, imma hija fiduċja bejn itna l-koll. Allura ejja nieħdu ser b'mod serju dak li nkunu ftemna fuqu. Ija, dak li għedin nitkellmu fuq u fuq hija roadmap din il-kelma li nużaw minn issa sa 2014 u l-2014 la nimmaġna jien li laqda bankarja tkun l-esta sal-2024 kollox ikun f'postu diġa binna li għandu jkun hemm backstop għalija inħossi li din l-iskema skema ta' garanzija fuq id depositi tkun fis-seħħ ukoll, imma da kollu għad irid jiġi negozjatu miftijem. Issa kif naslu eh, sal-2024 hemm ħafna xogħol qudiemna għal din ir-raġuni dan l-approċċ irrid ikun eh, ippjanat sew li nneħħu minn fuq l-aġenda ċerti kwistjonijiet li writna legacy issues innaqsu il riski fil-banek tagħna fl-istess ħin nintegraw iżjed u iżjed ir-regolament finanzjarju u l-iskemi ta' garanziji ta' assigurazzjoni. Ġifiri, għadna għedin naħdmu dwar dan u nittama li dan jista' jsir. U dan jatina roadmap me snin li ġejjin. Għat għanna ħafna xogħol x'namlu, rridu għanna ħafna xogħol qudiemna dan intom tirrikonoxxu sew kemm ma diffiċ daw it-taħdidiet interessi differenti ħafna li jaħbtu ma' xulxin u dawn huma relevanti. Iva, daħan ħanorbtuħ ma l-agenda, naraw inħarsu li din id-data importanti ħafna tal-2024. Grazzi ħafna. Thank you. Pervash Beres. Merci, Monsieur le Président. Euh, Beres. Grazzi, sur de Il-mod kif intom semmejtu l-wol tal-Kommissjoni fl-applikazzjoni tal-Patt ta' Stabilità. Iftifima ġifiri li l-Kommissjoni suppost kella kun isa intermedjarju, arbitrarju, arbitrar tal arbitraċ. Eh, F'dar rigward, biex iġib terġa il-fiduċa illi intom tixtiqu, intom tridu jkunu ċari. Tasbu li l għura kommissjoni ma applikax sew ir-regoli. Ħaġoħra, intom semmejtu National Competitiveness Board illi huwa tiġi diskuss fil-Kunsil ta' li huwa normali li l-Parlament Ewropew mhuwiex assoċjat ma' din id-diskussjoni u peress anke jekk ħajkun għajt mill-pilastri suppost tal-din tal-gvernanza ekonomika. U għal dak li għalidis u kol forsi inti ħat bieġa plus-sinjor tal ma Għana smajna l-bira Daniel Nui illi għalinna saċertu li salimma punt ċertu elementi ta' leġizazzjoni kienu importanti biex eh, konem stabilta tal istwik finanzjarji u il-bilanċ tagħhom. Ma domx tibza illi il-roadmap illi intom indikajtu huma ħajkunu bil-mod ħajġu bil-mod wisq biex insibu dik il-fiduċa fil-Unjoni Bankarja u dan ħagġib miegħu e, riskju li dan ser idajjef ix-xogħol li diġà sar fl-ewwel żewġ pilastri. Eh, merci, Madame Beres. Um, is the Commission Grazzi, mella, għedit applika sew il-regoli komissjoni, jek le, mela le fin, mandux jaqbel, mux hekk, ek taħdem il-bieġi ta' xol. Imma kien hemm ċertu tħassib rigward deċiżjoni riċenti fuq is-CSR għal Spanja u Portugal għaliex jidher illi l-proċeduri ta' IBP kellu bżonn iktar ħin u dan għajim ħafna mistoqsijiet fuq il-regoli kienx qed applikati sew, diħeġi diskussi fekk u kien hemm komment minn President tal komissjoni fuq dwar kif Franza għandha tiġi trattata differenti u għaliex. Dan kien komment mhux qed ngħidu jien li Franza kien illa trattament differenti jiex hija Franza. <laughs> U jien qed nipprova nifhem x'qed u jgħidu biħalli ħafna ta' t bendi li t-provaw jifmu għadi. U dan eh, jorbot ma tħassib illi huwa li għandhom pajjiżi huma żgħar issa t membri li għandhom trattamenti differenti. Li mhix ħaġa tajba t-nitkelmu dwar fiduċja li għandna nrabu bejnietna allura. Aħna irridu noqogħdu attenti x'bħala kommissjoni irridu noqogħdu attenti dawm iġidu jassu il-patt u trattat u jridu jżommu l-fiduċja. Fuq di tal-kompetitività u l-ġustizja kompetittiva. Forsi kelli nkun iktar konxu dwar din għasab id-diskutajnija qabel. Il-parlament mandux għol din il-proposta sfortunatament. <laughs> Iva, dan huwa punt jina ma, ma kontx naf biha fil-verità ma nafx għaliex il-Parlament m'għandux għandu kollu rwol, forsi hemm xi raġuni legali, jiena ma mhux qed nifhem. Jiġifieri xi ħaġa li jkolli nifli fuq il-Banking Union u fuq il-skadenza li timxi bil-mod, forsi għandek raġun. Imma kena raġuni tajba illi kien nieħdu l-ħin tagħna biex nimlew il-fond ta' riżoluzzjoni illi kienet dwar jekk il-banek jistgħu jiġu levid qasir fi żmien qasir biex jkollhom jistgħu għal ċertu ammont u l-istess għal fondi ta' garanzija ta' depositi u għad hemm ħafna problemi ta' wirt ukoll fil-banek li wieħed irid eh, jiġu trattati ġifier kif toqgħod ħaffif eh, il-pass għal dak li huwa perżempju l-isma sovrani eh, tal-livelloni ma sibx huwa għaqli naħseb li daw kwistjonijiet ta' wirt huma mm, għandhom bżonn jiġu jiġu trattati u dan għandu bżonn ukoll il-ħin tiegħu biex nwiżnu l-aħħar plastru tal-Unjoni Bankarja. Herr Dijsselbloem, um... Sur Deseblum fil-Germania nħossu illi verament qed taħdmu bisħieħ u dan apprezzawh. Imma fl-istess ħin huwa importanti illi x-xogħol issir f'direzzjoni tajba. Dan jgħattu ukoll għal xogħol fil-qasam tal-Unjoni Ewropea u kull ċittadin irrit iħossu li għandu l-istess protezzjoni tal-assi tiegħu eh, fiħdan l-Unjoni Ewropea bħal kwalunkwe ċittadin ieħor. Nitkellmu fuq id-depożiti, fuq il-protezzjoni tad-depożiti, ċertezza aktar minn xejn u Naħseb li rridu nagħmluha possibbli sabiex nieħu dan il-mir sabiex eh, fl-Ewropa ikonna il- possibilità illi l-banek jaħdmu b'mod attiv u b'mod sigur kif jixtiequ ħalli anka iċ-ċittadini jkollhom fiduċja u l ogħla fiduċja fil-banek tagħhom. Il- kwestjoni forsi għandak tar iddur ma l-element ta' kompetittività minn flok ma l-IDIS per eżempju. Għanna u koll eh, distorzjoni forsi fissu u eh, din eh, tiġi indirizzata għaliex emmina tħossu imħolli barra mill-kontest u għata u koll indirizzaw il-tqassim ta' responsabilta' Ġifiri għet nistaqsi għalfej ma nix naqbdu il-linja ta' iktar kompetittivita fiħda l-Unjoni Bankarja tal-Unjoni Ewropea Għalli eh, ma nibqawx biss ma dak li aħna nirreferu li bħala lip service ma verament namlu xi ħaġa b'saqajna mal-art. Inti ma tajċ wisq dettalji u eh, xtaqta li ek naf xinu ma diskussjonijiet fil-konsil fil-rigward ta' reverse charge fil-kontestu kol ta' kwestjoni ta' reġuni u l-mod kif diġa forsi jaħdmu fuq il-livell reġjonali jekk se jkun possibbli li jibqgħu jaħdmu b'dan il-mod jew le. Um, thank you. Um, taking the uh, competitive. Mela ħanħarsu lejn l-approċċ kompetittiv l-ewwel lejn banek. Dan huwa pjuttost interessanti iżda jiena nħoss illi kun meta jkollok depozitur illi jkun f'ċertu pajjiż jew ċertu bank. Jistħoqlu li fl-Unjoni Ewropea l-istess tip ta' protezzjoni. U ovvjament konsumatur għandu jkun ħiles illi jgħadżel li ma bank irid. Naseb li nistgħu nagħmlu aktar biex il-konsumatur eh, jibiddel minn banka l-ieħor. Hija kwistjoni li aħna wkoll qegħdin nifru f'pajjiżna lix inħas somma naħseb li dan dejjem jirrikjedi iktar trasparenza sewwa biex il-konsumatur jifhem x'bank jista' jafda, x'inhu iktar riskjus, minnu involut f'oqsma differenti tal-ekonomija bi Naħseb li ħafna drabi qed ikollhom idea. Allura, peress li hija diffiċli biex il-konsumatur jifhem u biex jevalwa r-riski li hemm fil-banek, aħna għandna rwol kbir naqdu hawnhekk. U għalhekk għandna bżonn supervisors li jkunu qawwi eh, u b'saħħithom u dak li xaqsam il-rekwiżiti ta' kapital u anki n protezzjonizmu biex nipproteġu l-konsumaturi jkun fejn jkun. Imma kull sistema ta' assigurazzjoni jekk ikollok sistema jista' jkun iktar effiċjenti meta niġu biex ikollna sistemi differenti ta' assigurazzjoni. Imma jekk jien rrid li jintom eh, li inti tagħmel parti mill-sistema ta' sikurazzjoni tiegħi trid tkun taf ir-riski, wis probabbli. U jekk qabel ma jekk er, er, qabel ma daħlu sinja dal-ange, jridu nkunu nafu x-riski għand ġib maħħaj u nitlobu forsi biex naqas xi minn dawk ir-riski qabel ma tista' ssir parti mill sistema ta' sikurazzjoni tagħna u nagħmlu dibattitu li qed ikon dassa. Ġifieri iva hemm argumenti tajbin li jkollna sistema um, komuni għal pajjiżi bankarji, il-danunani bankarja, biex ikona sistema, issa titizzom regoli biex naqas għal riski. Mbagħad fuq il-VAT. Hemm il-reverse charge ukoll dak l-approċċ. Xi pajjiżi qegħdin jgħidu illi issa qegħdin nikkontemplaw li nippermettu dawn il-pajjiżi illi jkollhom il-possibilità għal esperiment eh, ma d-deċidejniex għadna ħajkun parti mid-diskussjoni tagħna nhar il-ġimgħa li ġej. Imma eh, xi ħaġa li hija jridu l-elementi kollha involuti u qed nħarsu liha bis-serjetà kbira. Onorevoli Virgolar. Grazzi tal-li jgħatawnek fosna Ministru. Inti taf eh, safejn aħna napprezzaw il-fatt li inti qiegħed hawnhekk fostna biex tagħmel dan iskambju magħna. Mela, nixtieq ningrazzjak fuq ħaġa bad mistoqsija, mela nixtieq ningrazzjak minħabba li inti tkellimt fuq id-dikjerazzjoni ta' Sur Juncker fuq Franza u ngħidha bħala Franċiża. Nfakkar ukoll għaliex jrid intom tistgħu tużaw artiklu 6 ta' dikjerazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem tal-1989 hija Franza li tgħid li liġi titkun l-istess għal kulħadd. Ilja waħda mill dak li ħallu jorbot fuq l-lakki Franċiża. Il-mistoqsija din, inti taqbel is-sur xojbl għal dak li l-vot tal-Brexit inwa innu out wa out, ġewwa ġewwa barra barra. Do I agree with in is in, out is out? Jek naqbilx ma minnu ġewwa ġewa minu barra barra, iva, eh, ta' minn ġenerali naqbel. Fuq l vel ġenerali, ma mill-esperjenza tiegħi aħna kena xi referendu fl-Olanda, xi ħaġa li ma taħdimx hija li teddet il-votanti u tgħidilhom kemm ħajġru f'varjiet iżjira u xi xawġ kbir ser jinqalalhom jekk intom jekk huma jivvotaw kontra dak li trid int ġifiri, ma sibx u approċċjaj, ma sibx li minn ħaj jivvota pala personi mir-Renju Unit jimportom minn dak li qed ngħid jien, imma jnaħseb li hemm interess kbir għal dak li huwa kooperazzjoni Ewropea għal bosta raġunijiet. Per eżempju, naħseb li fil debatti ta' Brexit wieħed mill-ikbar suġġetti huwa ta' migrazzjoni, suġġetta ta' migrazzjoni misser tosfor jekk inti toħroġ mill-Unjoni xorta ħajkollok eh, Eh, każ kbir biex il-Franza u l-Renju Unit jaħdmu fuq il-problemi li hemm ta' migrazzjoni fil-mina tal-fliegu. Eh, u anki involvimenti jekk ja Turkija, Sirja, eċetera, ġivi. hemm ħafna raġunijiet pożittivi tajbin tara li xi kooperazzjoni Ewropea dejja tajba wkoll għal nies tar-Renju Unit, għal ċittadini tar-Renju Unit. U għalija mhuwiex biżejjed le li r jibqa' membru le, jiena nixtieq li huma jsiru għal darba oħra membru attiv fil huma fil qċata tal sfassil u d-bidla ta' dak li qegħdin nagħmlu issa. Xi darba kienu imma saru ktar passivi kull ma jmur, iktar defensivi kull ma jmur. dak li qidnu jridu naraw hija sħobbija offensiva minna aħa tagħhom, grazzi nixtieq nintkenem fuq punt wieħed ma kienx ġenet biex teddet, sempliċement nix nixbet l-attenzjoni fuq il-kwistjoni ta' miljuni ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropej fi stati membri oħrajn li staqsu li il-fusom se jkun riżultat tar referendum għalihom. Xin xeffet ħajkollu referendum fuqhom, xfi jahna nifukaw wisq fil-fema tiegħi fuq pajjiż u ma ma msawx inħallu l-oħrajn barra għal raġuni li hija waħda li intom tajb ħafna li inti ppreżentajt imma maħabba situazzjoni li ma forsi mux għattif mu li qed u kol ħafna biza band oħra. Iva, jieb eh, għandek inti. Excellent. Dimitris Papadimoulis. Uh, I'll put my question in Greek, Mr. President. Għajt kellem bil-Greek, President. Grazzi ta' sem ministru tal-li qed hawnhekk fostna llum ħina jekk Minister Żball dawn l-aħħar sentejn. Di kienet l-ewwel darba. Illi fis qarrija tiegħek inizjali inti qasbis semmejt il-Greċja. Xejn fattu. U jiena ħossa li dan huwa sinjal tajjeb. Minħabba li jurina illi il-Greċja <laughs> mi madix fuq ta' tal-medja tal-Unjoni Ewropea imma inti wkoll qed tmexxi l-Eurogroup. U minn jumma oħra ħajkun hemm laqgħa. Allura mistaqsija tiegħi hija din x'deċiżjonijiet se tagħmlu viżavi l-Greċja minn hawn jumejn oħra. Din il-parti ta' dan l-ammont ta' self li nitkellmu fuqu ħajsir fl-ewwel evalwazzjoni sejr tajna taw dawn il l lilna? Barra minn hekk, is-Sur Moskoviċi darba l-oħra meta tkellem mal-Parlament. Qal li kien ottimist illi immedjatament wara s-sajf il-taħdidiet bejn il-min qed isellef u l-IMF ser jistoktaw biex ifissru roadmap iktar speċifiku għat naqis tad dejn. Intom taqblu? Sur Dombrov kif qal illi wara l-2018 il-Kommissjoni kienet qed eżamina il-possibilità illi ikonna budgets primarji li huma aktar realistiċi u inqas meta mqabbel ma' 3.5% li kulħadd iħoss illi huwa impossibbli wieħed jikseb. U għinna xaxar snin jgħidu. għadi. Istux turmara, Silvira, l-gvernatur tal-Bank tal-Greċja u l-qabel kemm ta' finanzi qal li il-min qed isellef ukoll irid jikkontribwixxi sabiex mill-aktar fis jista' jkun hemm fl-aħħar il-pis li jitnaqqas li anki la imf jixtieq jara. biex innaqsu il-budgets primarji minn 2018 ta' xi għal xi 2% mhux li tabu 5% sabiex il-Greċja tkun tista' terġa' tibda tikber mod sostenibli u stabbli u li tibgħat il-messaġġ l-investituri u l-iswieq illi fl-aħħar il-pajjiż tiegħi ħajkun ħajjidħol f'perjodu ta' li huwa normali. Kif kif tista' tirreġixxa dan mistaqsijiet? Grazzi tas-sew tal-mistaqsijiet tiegħek u l toġiba tiegħi formali tkun ħina bħala President tal-Ekofin ġifieri ma nista' nsemmi xejn fuq l-Eurogroup imma mhux se nagħmel hekk <laughs> hekk għal dak li qed tgħid inti. Għandek raġun jiena ma semmejtx il-Greċa minħabba li qed nitkellmu dwar l-Ekofin hawnhekk. Imma għam ukoll raġuni oħra li naħseb li inti semmejt aħna qegħdin fażi differenti issa. Il-fond, it-tip tal-ammont ta' fiduċa li hemm ehm, fil- zon, fil tasasat membri fiż-żona euro kienet il-bdiet ehm, il-sajf li għadda. Minħabba li l-fiduċa waqgħet sew dan dak iż-żmien law, sew mxejna l-qudiem, eh, aħna qegħdin naħdmu imma kostruttiv, għalkemm mhux kuħat jaqbel xorta, eh, mhux kulħadd jaqbel fuq li mal l-aħjar approċċ. Jista' naħmu b'mod kostruttiv ferm flimkien. U nistgħu li hemm ta' dan bħala bord tal-gvernaturi tal jasem kunu nistgħu nagħtu permess biex jgħaddi l-ewwel allokazzjoni ta' flejjes. Ġvidi kienet l mistaqsija tiegħek dan jista' jsejħ din il-ġimgħa azzjonijiet eh, li kellhom isiru jekk ikunu ntlaħqu mela suppost dan jista' jsir. Issa fuq il-roadmap ta' wara s-sajf. Le, aħna eh, semmejna din l-idea ta' roadmap li hija xi ħaġa li ħadd tisemmi bħalissa. Aħna semmejna l-kwistjoni tal-fond eh, tal-għaddejn. U aħna nippruvaw inġestu dan id-dejn billi inġestu il-rati ta' interessi biex naqsu il-pis ta' d-dejn fis-snin li ġejjin. Biex dan jista' jitqies mill-prima faċe. Imma dan ħaj jiddependi fuq l-analiżi ta' sostenibilità ta' dejn u x'sura ħajkollu dak il-nar meta meta nibdew niddiskutuh. Mbagħad skont il-bżonn nistgħu nagħmlu aktar. Is-sur Sturnanas staqsa fuq il-surplus ta' 3.5% jekk xolistiku jkun xogħol wis. Aħna fil-ftemmet tagħna konna diġà binna illi 3.5% bħala medja fuq żmien twil ferm mhuwiex realistiku. Jiġifieri aħna daħanna surplus li jonqos b'nofs matul eh, ċertu deċenji għal ma musta nitkellmu dwar għalissa. L-IMF ser nawenet joħroġ deċiżjoni mill-board, jridu joħorġ jieħdu deċiżjoni fl-ħar tas-sena u mbagħad naraw minn hemm. Grazzi, Onorevoli Lambert. Grazzi, fuq li d dessina kem xej disappuntati kolli nejt dik il-presidenza għal-Andizi, għaxina kelli iktar tama minn dak li jintom għamiltu. Jina naħseb li inti kont sinxir meta intom ħabbartu l-intenzjoniet tagħkom fil-bidu tal-presidenza. Imma ovvjament ikolli ngħid li jiena diżappuntat mir-riżultat. Ovvjament naqbel li mhux kollox huwa fi kontroll tagħkom imma dwar idis. Jidher li ekofin qed jibgħat kommissjoni lura għal bidu. Naf li għadan għad dossier sensittiv li nimxu bil-galbu mm maħniex qegħdin niġru eh, n l-qoddim veru. Imma meta inti toqgħod semmi 2024 pala żmien itħassibni kemm xejn fuq il pakket tal-evitar tat frankament l-OECD diġa ma kienx qed ikopri kwistjonijiet kollha. il komissjoni dajfet l-OECD u issa l kofin qed iddajjef dak il ħagġet biha l kofin Dan qed naqqist fuq l-interessi u eżempju minn dawn Jina ma nafx bejn u bejn uħiċ se jifdal issa minn din l-agenda bizzjuża u jina jisinn għandi l-impressjoni li li inti ma tant qed ikollok inqas impatt bħalma milli qed ikollhom il-kollegi tiegħek Edik Vibes, il-Segretarju tal-Estat fuq tas-stazzjoni eh, taf il-min qed nitkellem u eh, l-opinjoni tiegħek ma huma aktar dominanti minn tiegħek. Imma fuq ir-regoli, naqbel illi jekk aħna na regoli u jekk ikonna fiduċa irridu napplikaw. E, jekk minna minna ħal-oħra, jekk aħna dawn infassluhom tal mod li huwa kontraproduttiv, mela irridu forsi nistaqsu jekk dawn mux tajbin dan ir-regli, mhux ġifieri jekk għandix bżonn ir regli ma jekk dawn huma bżonn jużi u dawn huma jekk ir-regoli tajbin. Naf li no ċikliċi, naf li situazzjoni xi qed qed jagħmluha ġifiri minn minflok li narfu għadi qegħdin nimlu libertajiet dawn ir-regoli. U dit ma taġobnix, jiena nippreferi ngħidin qabdu nbidlu r-regoli, ma jaħdmux ma għam, Għax mhux qegħdin jagħmlu xogħolhom mu mux isna namlu ta' bruħana, isna għadna nemlu fijom, għabba mux għadin naplikawom, xtaħseb inti f'dan il-rekord? Grazzi. Dispeċidni tal-li e, e, e, li forsi disappuntajtek għax intom sennejtu iktar mill-presidenza olandiza. Lan kien li nipprovaw nikontentawkom. Għatfadlidna xi ftit jim erba' tim oħra, forsi nistgħu ntejbu il-grade li settuna il-marka li ħattuna fl-axħar. Issa inti qed li nibatu l-kommissjoni lura biex jibdew mill-bidu, jerġgħu jaħsbu kollox mill-bidu. Ehm, ma nasibx li huwa l-każ fil-verità. Ix-xogħol tekniku diġà qed isir mm, fuq livell tal-Konsill fuq il-proposta ta' qiegħda se nifisa ġifieri l-Kunsill aċċetta din il-proposta kan bidlu ix negozjati ovvjament iva dan dejjem hekk imma imma jfissirx li l-Kommissjoni se nibatu allura eh, biex terġa' tibda tfassal kollox mill-bidu mill-ġdid jena, mela, jena, aħna u koll ġnejt li binna bejnietna u parlament li ta' rizoluzzjoni titlesta tal-2014. Ġviri jena l-sens li nejdu mela. Sa' dakinar l unjoni Bankarja titkun lesta. x'ngħidu hekk. U dan ifisser li jena bżon elementi oħrajn. U da aħna u dawn semmejniehom xumma l-elementi jridu nindirizzaw kif nindaw namlu dan Eh, kif huma bilanċati politikament u dan u li aħna nsejħulu roadmap. U fl-aħħar il-fatt li inti tiżappuntat fuq it-taxxa. Eh, Tina naqa' ċans. Jiena stajt eh, ġibt bil fuq il-konsil mill-xar li għadda li kiku jina battu kxift kollox. Il-ministri kienu għal ma jġobnix dak, ma naħu dak, di ma taġobnix jien għattilhom iva nistgħu naqblu, nistgħu nagħmlu danna kollu mbagħad noħroġ mill-kamra u ngħid jien għandi ftaqbil u ma għandi xejn f'idejja għax ħadd maġbu xej. xejn. Allura nridu nkunu ristiċi iva negozjaru hemm interessi differenti ma naħseb li għadna f'qoddim għal dak li huwa l-implementazzjoni tal-BEPS u qegħdin nimxu l-qoddim ġemilu fil-verità. Issa, jina naqbel miegħek, jekk inti taħseb li regoli huma kontroproduttivi jekk mhumiex infassla sew, mela għandna midluhom. Intom dibattitu ġus, diskutajnija fil-ekkof informali f'Amsterdam dwar kif il-regoli fiskali jaħdmu, per eżempju, fuq kif il-deficit strutturali, l-indikatur, jaħdem brabta ma' indikaturi oħrajn. Kemmu diffiċli li nifmu u mbassruwa politikament biex influenzawa. ċifiri kena dibattitu interessanti ferma unek u koll il-Komissjoni toħroġ proposti biex kun tista' biddel kemm xejn l-indikaturi voluti għal eh, għal dikri għal fera preventiva. Forsi aħna imma bżonn iva, nirridu regoli, forsi mhux qed jaħdmu sew. Iżda jekk inti għandek ir-regoli, mela ti tiffissa u tiffassa l-leġiżlazzjoni, il-Kommissjoni għandha rwol formali u legali x'taqdi u għandhom bżonn jagħmlu dan mod oġġettiv kemm jista' jkun billi jużaw il-flessibilità u kull m'għandhom fil-kaxxa tal-odda tagħhom imma jekk iġobkom. Għamlu dan mod ġust u oġġettiv naqbel ma'kom, ma taqblek ma taqblux ma' regoli għom, naqbel miegħek, u terġa' applikaw. Grazzi. So this one. Okay. Uh, Marco Valli. Tajjeb, bis, is-sur Marco Valli. Iva, grazzi President, grazzi l-President tal-Eurogroup u l-Ministru tal-Finanzi tal-li qiegħed illum fuq ir-rapport tal-Parlament tkellem dwar roadmap li f'dal-moment nitkellmu ħafna fuq roadmap li intom ktibtu il-fil-rapport tal-ħames presidenti Ewropej u qed nitkellmu fuq laqda bankarja. Issa, in-nies jitolbu din laqda bankarja li għandha x'taqsam ma' spekulazzjoni finanzjarja biex din missa di misse solvi l-problema, anzi ħat kabbara taċċellera din il-problema. u intom edin tamlu jisejħu la bisem forsi ftit iktar sabiħ biex tinżel aktar fost in-nies qegħdin tippruvaw tmexxu din naqda bankarja wkoll fuq kriterji żbaljati għaliex qegħdin tgħidu pereżempju r-riskju ta' dejn sovran li ma jistax jiġi meqjus ma' riski kbar tal-ispekulazzjoni finanzjarja bħad derivat allura irridu b'xi mod nifmu eh, f'liema triq tridu timxu f'dak li għandu xaqsam ma' banek u dinja triq illi jintom eh, jinet nara niprefet li jedin tużaw dwar il-pozizjoni differenti tal-pajizi ma jaqblux ma l-opinjoni tal-Parlamentu tal komissarju fuq il-pakket li għedin nitkellmu fuqu. Inti qed l-Olanda hija favur, imma ovvjament hemm pajjiżi oħra li huma kontrarju. Mbagħad dwar il-roadmap dejjem mir-rapport tal-ħames presidenti dwar il-Brexit, il-referendum hemm diġà roadmap lesta dwar il-fiscal capacity u l-Eurozone rridu infemu l-nies xi tfisser xi jfisser da kollu. Et nitkellem mu fuq is-surplus illi pajjiż kbir bħal Ġermanja għandek is-70% ta' surplus u nista' nalaqgħu u di tista' isseħ permezz ta' kontributi kbar in-naħa tal-Ġermanja. Grazie. These are quite difficult questions for me, uh, Mr. Valley, mainly because... Mr. Valley, da hafna. Ma diffiċ li għax minn xċajta kuxat nifmu ġifiri inti għattajt li l-Unjoni Bankarja għed toħroċ uh, prodotti finanzjari ġodda bismijiet zbieħ, inti għattajt u koll għed nifuka fuq il-kriterji ħzina. Għed me referenza l-Capital Markets Union, jgħet il-kellim valli. Naħseb il-mistoqsija tiegħek kienet jekk ser nisimgħu lill gruppi ta' pressjoni minn tal-Banek jew liċ ċittadini Ewropej. Naħseb li ċittadini huma interessati li jkollhom banek siguri li jistgħu jafdaw u li forsi anka jindirizza l-element tal-astat taxxi dejjem għandna l-konflitt dwar kif uh, għandna nsalva l-banek tagħna tajjeb li nħarsu lej ir-riski involuti u anke nsibu modi uh, raġonevoli kif nistgħu nnejnu l-banek isiru iktar b'saħħithom, uh, ikunu jistgħu jinfetħu iktar għal negozju, għal konsumaturi, għal negozji żgħar u medji. U kif ukoll sabiex huma jindirizzaw huma stess ir-riski li jaffaċċjaw fuq il-taxxa. Inti staqsejtni li ma pajis eh, u kontra danina ma nħux pozizjoni ma labda pajis u naħseb illi l-iktar importanti huwa li l-Unjoni tkun eh, b'saħħitha, tkun effettiva u eh, qegħdin fi proċess illi nġibu l-pajjiżi kollha flimkien fuq is-suġġetti varji fuq il-fat li l ġermania għandha surplus kbir ma naħsibx li huwa l-unika pajjiż li għandu dan. Imma ma sajtx nifhem għalfej inti għamilt il-rabta madan kollu mal kompatibilità fiskali, dispjaċini. Is-sor Valli. Forsi tista' tibat inna xaġġa bil-miktub minna ħatijak. Ministru, jiena nitkellem dwar il-gvernanza ekonomika Ewropea tal-finanzi pubbliċi tal-pajis tiegħek biżavvi pajis tiegħi. Jiena mdejja, dejjitni durtatni dak il-kumment li għamilt fuq l um, artikoli mediatiċi. Għaliex inti qed li Brussell qiegħda tadaċevola għal Franza aħn u li mhux qed napplikaw ir-regola ta' disċiplina budġetarja li għandna minn patta stabilta mod partikolari ta' 3% ta' deficit autorizzat tal-Bank ta' Investiment. Aħna investejna 6 miljon euro u jek inti fuq Google France dawn e, suppas ġew akkużati ta' frodi. Imma dawn għajnu ħafna pajjiż tiegħek u Irlanda għaliex intom maħallastu xit-taxxi fiskali, imma ah, imma Google mhux biss l-unika impriża li kienet qed tibbenefika kien hemm eh, kull sena ħafna miljuni li jintilfu u Franza wkoll fosthom. Dan iwasal għal 40 miljun euro fis-sena ġifieri 2% tal-GDP tagħna. L-investiment li għaddew minn pajjiż tagħkom huwa sempliċement eh, Ah, eh, eh, eh, fatt li intom qed għajnejkom għal l-affarijiet. Problemi tal-SMEs iħtieġa li konnem austerita u krudil tal-Unjoni Ewropea u kienem distribuzzjoni ta' investiment li legalment ġew akkustati minn pajjiż tagħkom. Kif qed toqgħodu intom toqgħodu tgħidulna meta intom kontu parteċipaw parteċipajtu għal fatt li aħna il-poplu tagħna ftaqar. U allura aħna għal li deficit kbir ta' GDP tagħna l industrija li kiku ma kienx għalikom din industrija ta' evażjoni fiskali ma kienx eh, teżisti. Il-deficit eh, li għanna fi Franza hija kompensata mill fatt li jintom triduna li eh, l-inkomplu għaddejjin din it-triq ta' iktar far intom fil-fatt kompliċi ta' dan il-kriminalità fiskali gravi. Grazzi. Thank you very much. Um, first of... Grazie ħafna hija l-ewwel nett. Ħan ikkommenta fuq ir-rwol tal-Kummissjoni il-rigward tal kommenti tija jina ma' referenzi għal Franza għalix Eh, ma nix rekomenda fuq pajzi individuali, naħseb illi il-konċessjonijiet eh, illi nataw l-Franza eh, kienu meħtieġa u għalek dawn huma tajbin la darba jnataw fuq bażi trasparenti u mod oġġettiv fuq l-evażjoni tat-taxxa. Iva il-kol konxi ta' dan, jekk uh, l-Olanda sissa kienet parti mill-problema u nassumi jekk kien, jekku, irridu nsiru parti għalek mis-soluzzjoni. Mux nitkellem biss bħala President tal-Ekofin u wkoll bħala l-Ministru tal-Finanzi. Is-sistemi tagħna permettew lill kumpaniji internazzjonali javadu t-taxxa kieku kien hemm regoli stretti żgur li kienu jieħdu roto differenti. U l-unika soluzzjoni hija li jkollna standards internazzjonali li jiġu applikati fl-Ewropa kollha u li nkunu fuq qudiem netta dan kollu. Jekk minna tibdil fil-leġislazzjoni fil-pajis tijaj, fil-pajis tijak, dan huwa meħtieġ irid jiġi rifless eh, bl-istess mod kullimkien. Aħna ser nbidlu l-leġislazzjoni tagħna, pereżempju fuq l-Innovation Box li huwa wieħed mill lodot illi eh, għamel l-Olanda attrenti ħafna għal kumpaniji internazzjonali. Issa, hemm bżonn ta' dan l-standard internazzjonali u rridu implementaw dan it-tibdil. Hemm bżonn l ħtieġa ta' dawn l-standards li jiġu implementati anka permezz tal-qafas Ewropew u jiena ħerqan ħafna li nimxu f'din id-direzzjoni. Grazzi ħafna, is-Sur Tsarjanopoulos. Il-mistaqsija tiegħi tibda mis-sitwazzjoni tal-Greċja imma wkoll minna tal-movimenti tal-ħaddima fi Franza u pajizi oħra. Il-Komissjoni qed tgħid illi hija qed tesplora eh, regoli waħdina fuq il-kompetitività, fuq il-salari fl-Ewropa u inti fraħt li sur Tsipras fil-gwart ta' riformi li qed iħaddem. Però il-poplu ma sar jiflaħlu għaliex il-pensjonijiet u s-salarji reġgħu naqsu għat il darba. Ħafna midjar se jittieħdu lura mill-banek illi qegħdin jużaw il-ħlas lura tal-ċittadini sabiex isosnu l-fondi tagħhom il-privileġġi tas sussidji il- il-rebates lura mit-taxxa illi qegħdin gawdu minnhom il-kumpanija internazzjonali mhumiex qed jgħinu peress li staqdejn fil-tieni evalwazzjoni u għaddejn bin-negozjati għandu xi mistoqsijiet li xtaqt in saqsik. Inti tajt fil-gwar tal-aħjar prassi fil-rigward tal-tilet memorandum mal-gvern ta' Siriza. kelmu fuq uh, waivers gbar għalix għana l-qat li uh, laħa l-25% u minkejja l-mizuri kolla li t-tieħdu dan il-percentax ma naqas. Għan nitkellmu saffu eh, t-neħija ta' 13 l-14 il-paga, t-naqis fil-pensjoni. Eh, ser jiġri, għan nitkellmu kol fuq eh, salarji permanenti li ma jimbidlux ma' zmin. Xfiġibni fuq dan? Il-kellima twaqqaf nof sentenza. Inti, għed titlobni mistoqsijiet tweġbiet li ma nistax inti għaliex il-diskussjoni fuq il-riforma għadhom kif bidew. Issa la darba l-proċess jibqa' mixin qoddim eh, se jkun informazzjoni mbagħad li tiġi qoddim il-Ministri l-oħra tal-Eurogroup. Ġifieri palissa żgur li ma sax inwiġbek. Grazzi ħafna Sur Hockmark. Grazzi ħafna, Iva, xtaqt eh, inqajjem uh, kwistjoni mistoqsija fuq il-klima ġenerali ekonomika. Għandi din is-sensazzjoni li mhix uh, ma ngħidx li wkoll frustrazzjoni għaliex qed nindirizzaw ħafna fuq uh, tibdil u qed ninjaraw ir-riformi strutturali noħorġu b'xi pjan fit-tul ġdid u kultant naqilaw ir-regoli l-qodma u ndaħlu oħrajn ġodda u nittamaw li dawn mbagħad ikunu rispettati. Jekk inħarsu lejn l-ekonomija Ewropea sa mill-2007 kenna l-investiment dirett barrani fl-lejl Ewropa li naqas bin-nofs fuq livell ġenerali qed ngħid, imma mbagħad f'reġjuni oħra dawn żdiedu bl-Istati Uniti rdoppja. Għandna qabża fl-investimenti, għandna l-fatt illi fl-Unjoni Ewropea għandna eh, livelli ta' taxxa baxra sa 15% iktar meta mqabbla ma' ekonomiji li qed jikkompetu magħna x'tixtiquna nagħmlu sabiex ikonna aġenda favur riformi strutturali u li ninvestu l-enerġija tagħna sabiex nbidlu l-prekondizzjonijiet fl-ekonomija iktar milli noqogħdu niddiskutu suġġett favorit tagħna li huwa kif niblu l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Għaliex l-ebda minn dawn it-tibdiliet mhux se twazzaنا b'mod awtomatiku għal riformi strutturali li għandna bżonn fir-realtà li ser namlu sabiex niddiskutu l-ekonomija Ewropea minn flok ma niddiskutu l-istituzzjonijiet Ewropej. Grazzi. Naħseb li uh, għandek raġun. Uh, naddu ħafna ħin uh, fej niddiskutu l-kustanijiet istituzzjonali u nemmen li riformi strutturali huma iċ-ċavetta l-approċ li aħna għanna nieħdu sabiex eh, insidu l-produttività fl-Ewropa u nilħu livelli ola ta' tkabbir. Ma nistawx naċċettaw tkabbir eh, li qed naraw bħal issa u tkabbir bil-mod wis eh, għad oli u irridu noħolqu l-investimenti, l-opportunitajiet fil-swieq interni f'żon intern u uh, anka fil-Financial Times Times kien hemm artiklu relevanti ħafna li talab l-impenn sabiex nifinalizzaw is-suq intern. Hemm potenzjal kbir ta' tkabbir hemmhekk u ma nistax nifhem għalfejn mhux qed inpoġġu l-enfasi fuqu. Il-pjanta Juncker kellu tliet pilastri u tliet wieħed kien jiffoka fuq il-formi strutturali iktar investiment sabiex nerġgħu nirriturnaw l-investiment lura lej l-Ewropa. L-istess jott ukoll għal livelli jolla ta' taxxa jekk tħarsu li s-suq tagħna l-mod kif jaħdem għandna valur qawwi tal-element soċjali, però imbagħad dan qed ikollu impatt negattiv fuq l-element produttiv tas-suq tagħna. naraw kif u atmosfera iktar faċli sabiex wieħed jerġa' jidħol lura fis-suq tax-xogħol l-industrija ta' servizz eh, fil-pajjiżi tagħna hija protetta wis għandna professjonijiet li huma insulari u għad diffiċli illi eh, ikollok eh, pajjiżi li jinfiltraw, tinfiltra fil-burokrazija tiegħu tagħhom tidħol fil- investiment u fil- fin-negozju. Nasab li hemm ħafna sfidi, però jekk misser nindirizzawhom l-ekonomija ser tibqa' bil-mod ħafna u l-elezzjonijiet li jmiss ser isofru ħafna. Grazzi ħafna Sur Paul Tank. Iva, din il-ġimgħa nittamaw li nikkonkludu l-ajop il- jina kont da xej xettiku fuq il-proposta tal-Kommissjoni, imma naħseb li għamilna progress u Nittama illi neħu konklużjonijiet nar l-erba u najdu kol illi nkunu nistaw ntejbu il-proposta u natu daqxej ordni fil-kontest tal-transazzjonijiet transkonfinali. Jina xtaqt nindirizza l-kwistjoni problema tal-levitar tat-taxxa minkejja differenzi politiċi aħna għana tal-Parlament u rejna illi nistaw naqblu fuq approċ sistematiku kontra l-evitar tat taxxa Inti semmejt id-differenzi eżistenti, tista' tgħidli iktar fuq dan għaliex eh, naraw li l-istati membri l-ewwel japprovaw u mbagħad iwaħlu kollox eh, fil-proċess tal-laqat Kien hemm problemi fil- switchover, xojbla illi jeddet illi ser waqqaf nofs eh, riforma tal-pakket eh, finanzjarju tista' tiddejdin aktar fuq id-diffikultajiet li intom qegħdin taffaċċja. Naħseb illi ħajti tsir ħafna aktar diffiċli jekk nidħol fid-dettal ta' x'inhuma l-oġġezzjonijiet għal proposti preżenti. Jiena nixtieq li l-pakkett jibqaw għed b'saħħtu kredibbli sal-aħħar tal-proċess. Eh, ma rridx eh, nasal għal sitwazzjoni fejn il-pakkett ikun imdajjef u nitilfu kredibilta. Ħafna mill-pajjiżi hemm eh, diskussjonijiet jaħarqu fuq kemm huwa inġust li wieħed ikollu possibilità li jevita t taxxa milli ħalas it-taxxa. Naħseb li l-koll kemm aħna bħala Ministri ta' Finanzi u anka fih dan l-ekofin irridu naħdmu flimkien imkien jitfit, nwaqfu dan mill liġi u naraw il-ċittadini u l-industrija, l-kumpaniji kullħat ħalla setaxa kif suppost. U għalek noħolqu dawn l-standards, nilħu dawn l-standards Ewropej. mod pubbliku fl-aħħar laqata l ekofin diskutejna dan kollu u naħseb li ku stajt segwija kont tieħu ħafna ħjar tal-pożizzjonijiet differenti minn tal-Istati Membri. Grazzi ħafna, diskussjoni interessanti ħafna illi indirizzat uh, bosta kwistjonijiet ewlenin u naħseb illi Kien importanti il-kommentijak fuq l-streamlining illi regoli tagħna fiskali jkunu iktar trasparenti illi nirriflettu fuq dan kollu. Ovvjament hemm id-dekorazzjonijiet, però jina ma nħoss li Franza ġiet trattata b'xi mod speċjali iktar minn ħadd ieħor, imma għana nifukaw fuq il-fatti u nkunu iktar kostruttivi U nista nikonkludi billi nirringrazzjak ta' xogħol li għamilt ta' dak li għadek qed tagħmel u anka l-fatt li qed taħdmu favur l-unanimità fil-qasam ta' l-evażjoni ta' taxxa naħseb illi dan jistħoqlu sforz uh, u apprezzament kbir. Naħseb illi il-proposti fil-gwar ta' taxxa braħatana huma sfidi kbar u nittama illi l-Unjoni Ewropea tilqaħom sabiex nidġildu ħafna iktar saħħa din il-battalja. Ħirqana illi nisimgħu il-riżultati tal-Ekofin li jmiss u nirringrazzjaw ħafna tal-kooperazzjoni ġentili minn ħatijak. Okay. Tajjeb wis il-punt sitta fuq l-agenda protokoll għaftajin bejn il-Komunità Ewropea u l-Prinċipat ta' Monaco li jipprefedi miżuri ekwivalenti għal dawk stipulat fid direttiva tal-Kunsil 2003-48. Rapporteru Andrea Schwab, għandek il-kelma onorevoli Schwab. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Grazie ħafna, Sur President, eżis kollegi mill-Eurogroup għal eh, tassazzjoni u nasib dan il-ftehim hawnhekk nitkelmu issa fuq il ftejim bil-Komunità Ewropea bil ġbat ta' Monaco u nitkellmu fuq anka l-interessi u rati ta' interessi sabiex ikunu bl-istess ma tkun imkien sur President palma semmejtu intom l-Unjoni Ewropea għanda dan il-ftejim sabiex ikun din l-iskambju automatiku ta' l-informazzjoni finanzjarja sabiex nieħdu konsiderazzjoni din il, dan il-pajjiż daqsan żgħir uh, fit-territorju Ewropew. Aħna kena proċess twil ta' diskussjoni ta' negozjati anke ma' Liechtenstein per eżempju u Eh, wasanna għas situazzjoni li eh, tista' tkun ta' suċċess kif kellna wkoll ma' pajjiżi oħra. Fis-sitta ta' frar kellna il- eh, formulazzjoni tad dokument kien hemm il-waqfa tas-sajf imbagħad kien hemm il-qbi tal-kunsill u mbagħad il-pjan huwa illi sal mill-2017 nibdew nitlu iktar fil-fan tal-proċess u t-twetti eh, reali jibda fl-2018. Il-ftim jgħamil referenza l-ura l-2004 u eh, aħna ridna nkunu reali, ridna li dan il ikun xi ħaġa li nistgħu nħadmu fil-realtà jagħmel referenza għal eh, situazzjoni għuali fil-rigward tal-limax u jħu koll il-qafas tal-2014 fil rigward tal-svilupp internazzjonali tal-iskambju tal-informazzjoni automatika anka fuq livell tal-OECD u uh, aħna nilqaw dan il-ftajim uh, bidejna miftuħa kif il-għajna oħra ma Samarina u Liechtenstein naħseb illi uh, dan huwa passiħor għal ġeografiku fl-Ewropa u anka Eh, passi ħor favoriġ li datana kontra il-frodi tat taxxa Naħseb illi dan ser juri kemm huwa iktar faċli li aħna naħdmu flimkien jekk aħna jkollna eh, sistema waħdanija eh, proċess reċiproku illi jagħmel dan kollu possibbli nittamaw illi naslu għal fażi ta' ratifikazzjoni kemm jista' jkun malajr u permezz ta' dan ir-rapport din il-proċedura semplifikata ser eh, tippermetti illi inneħħu ċertu diffikultajiet imma ftakru wkoll anke sur President illi ma nix issa neħlu minħabba ħafna mendi u anka ħafna diffikultajiet li anka jistaw għalaw meta niġu biex nħorġu eh, l-explanatory memorandum. Naħseb illi għawnek jiddu nelħu bil bil-proċedura simplifikata u għalek jekk joġobkom anka fissem il-rapporter ta' tnajt illi suġġerixxu għafajt li jistaw jiġu inklużi fl-ħar mill-aħħar għalix inkella ser uh, eh, nikomplikaw situazzjoni nittama illi dawk il-kollegi illi kontribuxxew fil-passat eh, nkunu jistaw jisibu bil anka fuq dan ir-rapport kif qed niproponiħi minn ħatijaj. Thank you. Grazzi lilek. Essendi għandhom kellim kjoġbok, onorevoli. Iva, skużani, għax xadow rapporter għajat jivvota fil-Kumitat ta' Industrija ma' proset li suxwab, għal għal mod kif tkellem fuq il-proċedura semplifikata fuq il-mod kif jaħdmu fil-komitati biex niksbu l-ftajim illi fost ħafna pajjiżi, per eżempju l-Liechtenstein, Svizzera, Somarino. U dan jif xi federazzjoni nixtiequ aħna dak l-iskambju ta' informazzjoni ma naħsibx li grupp tagħna jista' jħajħloq xi problemi meta jkun jiġi l-vot. Grazzi. Thank you, Sander Loom. Grazzi, Sander Looms. Grazzi ħafna, President. Grazzi wkoll ir-rapporter. Aħna kontenti b'dan il-fajl bħalma aħna kontenti boħrajn biex nevitaw standards doppji. Allura aħna wkoll appoġġjaw dan il-fajl. Grazzi ħafna. Oui, juste rapidement pour remercier Andreas de son travail. Fil-qosor ħafna, nixtieq nirringrazzja lill-onorevoli membru għax-xogħol tiegħu u l-pożizzjoni tiegħu eh, tal-onorevoli Schwab u jiena naħseb li tkun idea tajba li aħna mmorru nivverifikaw fuq ir regoli ta' applikazzjoni eh, u mmorru fuq għal-vjaġġ sabiħ hemmhekk. Iva, l-Onorevol Viegas, Iva, ma tanċandi zid, kienem ħafna rapporti kienem rapporti simili u mux nfitriq it-tajba. Barbara, Kappel, Mishedaw, Mela. Rapporter tixtieq tajt xi ħaġa? Il-rapporter? L-Onorevoli Xwab, Iva, grazzi Iva, naħseb li eh, dan il-proċedura simplifikata ma titlobx diskussjoni kbira. Imma, għawnek għana u koll il-mistoqsija kif ser xinna sabiex l-autoritajiet tat taxxa tal-pajizi kun jistaw jaħdmu iktar mill-veċin fl-imkien. fl imkien anka minħabba l-investigazzjonijiet ta' Panama l kustjoni kollha n-għalet naħseb illi jizun naraw kif nistgħu ninkludu din it-tip ta' diskussjoni sabiex l-istati membri jkunu jistgħu jimmaneġġjaw u jkollhom responsabilità ta' dan il-qassam imma fl-istess waqt ikun hemm kooperazzjoni u b'mod effettiv. Jiena naħseb illi fil-amministrazzjoni ta' taxxa nħoss illi irid tiġi maniġab tal mod li jkun possibbli kun reali li wieħed jilħaq l-effettività. Naħseb illi wkoll illi jridu nħarsu lej il-kooperazzjoni bejn l-istati membri imma fl-istess waqt illi din tkun waħda effettiva u naħseb illi dan l-element ma joħloq l-ebda problema fil-qafas ta' dan il-rapport. Grazzi ħafna nistgħu nagħlqu d-dibattitu dwar dan mela illum nistgħu hawnhekk kan illum għandna l-iskadenza għall agenda l niddikjaraw adottata dwar ir-rapport u dan adottaw fil-plenarja fit-2 ta' Ġunju dar-rapport. Grazzi ħafna. Issa naddu għal punt numru 7 dwar Green Paper dwar servizzi finanzjarji għal konsumatur. Konsiderazzjoni ta' bozz ta' rapport l-Onorevoli Ludvigson għandek il-kelma bħala rapporter. Grazzi, President, s-soktaw ix-xoltana mal-, mal Green Paper tal-Komissjoni dwar servizzi finanzjarji għall individwi privati u kumpaniji żgħar. Din il-Green Paper suppost għandha tkun interessanti il għaliex titkellem dwar mod ġdid kif e- e- niffaċċjaw leġiżlazzjoni b'mod ġdid. Qed nippruvaw nagħmlu dan ix-xogħol b'mod holistiku eh, olistiku kemm jista' jkun qed niprova indaħħal l-opinjonijiet kollha illi ħareġ bihom ir-rapport fin dawl l-attenzjoni tagħna u qed nagħmel għalmu tiegħi biex nissoktaw dan id-debattitu ma' shadow rapporters u nizgura li dan ikun b'mod kostruttiv kemm jista' jkun. L-abbozz ta' rapport huwa maqsum fi tliet parti differenti. L-ewwel parti hija osservazzjoni ġenerali fin natura tagħha t-tieni tiffoka fuq xista jisir u xandu jisir fuq medda ta' żmien qasir u mbagħad it-tielet parti tiffoka fuq il-medda il-perspettiva fuq medda ta' żmien twil. Nixtieq ngħid bħala bażi ta' prinċipju li huwa importanti ninnotaw li ħafna affarijiet minn mixxelu kallem hemm ħafna li jrid isir mal-ġbir tad dejta u nanalizzawa u l- kapacità tal-Kommissjoni eh, trid eh, tiġi fukata fuqha. Meta niġu għal Green Paper, irridu eh, underpinning b'saħħtu biex niffaċċjaw leġiżlazzjoni aħjar u iktar b'saħħitha. Jiena nixtieq nikkonċentra biss fuq ħames punti llum u nasib u importanti għalina biex aħna nimxu b'mod malajr fuq miżuri speċifiċi. L-ewwel ħaġa li huwa importanti li nintensifaw nintensifaw eh, l-isforzi ta' biex nikkombattu il-diskriminazzjoni eh, ta' kandu xieqsam ma' fejn tkun fissu intern ġeneralment wieħed jiġi involut fuq suq domestiku u mhux ikun implikat fuq is-suq wiesa tal-Unjoni Ewropea. Dan mhux tajjeb għall konsumaturi jekk ta' tħares lejn is-suq tal-Unjoni Ewropea suq waħdieni, tħoss li aħna rridu Eh, insegwu illi tneħħi il-geoblocking li jeżisti u neħħu l-alternativi leġislativi li huma mirati fuq is-settur finanzjarju. It-tieni huwa deċiżiv għal funzjonament tajjeb kif suppost tas saħħa ta' suq intern il-konsumatur għandu jingħata possibilità raġonevoli biex iqabbel il-kwalità ta' prezzijiet dawn iż-żewġ affarijiet li għandhom x'jaqsma prodotti li jkunu fl-idejn. Inkella in is-suq ma jkunx qed jaħdem kif suppost. Issa meta niġu għat qabbil ta' kwalità ta' prezzijiet hemm sensiela sħiħa ta' e, e prezzijiet ta' natura reġjonali u nazzjonali aħna għandna bżonn xi ħaġa li tmur lil minn dan u aħna għandna bżonn e, mod taj per esempio portal Ewropew li jkun user friendly u jkun faċli biex tużax. Għanna jkunu nkunu ta' moħħ miftuħ meta dan isir jiena moħħi miftuħ però perswas li xi ħaġa tista' ssir. Allura nitlob il-Kummissjoni biex toħroġ bi pjantazzjoni biex tajdilna kif dan għandu jsir l-istruttura għal għal Payment Account Directive tista' tintuża bħala punta referenza kif dan jista' jsir. It-tielet regola għandha x'taqsam dwar kif nistaw ikon iżjed zvilup pozittiv fil-futur. U għandu żgur għandu jkun possibbli fil-futur li nidentifikaw li nanfusna b'mod aħjar, b'mod transkonfinali, kemm il-Komissjoni u l-Istati membri qed jiġu mitluba jibbażaw li l-om infushom fuq waħda miż-żewġ regolamenti. E, leġislazzjoni ġdida fuq ħasil ta' flus għandha tidħol hawnhekk u għandu jkun possibbli li nħaltu fl-imkien ħtiġijiet ta' sigurtà fuq naħa waħda u ma proċeduri iktar faċli biex jintużaw e, fuq naħa l-oħra r-raba' il-Kommissjoni għandha tagħmel analiżi dettaljata ħafna fuq kull informazzjoni li tħawwat li l-konsumatur jista' jirċievi fuq eh, eh, currency convergence u hemm mezzi differenti għal aċċess ta' informazzjoni jsir ta' żvantaġġ kbir għall konsumaturi Allura l-Kummissjoni nitlobhom li joħorġu b'soluzzjoni konsistenti għal din il-problema biex jagħmiluha possibbli biex il-konsumatur fid-dinja vera biex jifhem u jikkontrolli s-sitwazzjoni ju stess. Ir-ħames, ejja ma ninsewx in-naħa tal-provvista rridu nagħmlu sforzi biex nassiguraw illi anka l-iktar kumpanija zaħira siba diffiċli biex taġixxi eh, fis-suq. Forsi nistaw noħol u netwerk koordinat ta' punti ta' kuntat nazzjonali jew nistaw nistaw nsejħulhom one-stop shops li jagħmluha possibbli biex jagħtu appoċċu u gwida lill-kumpaniji f'pajjiżi għal possibiltajiet ta' kummerċjali e, fuq livell transkonfinali. Allura daw il-ħames punti huma biss parti mill-aġenda mill unħares il-qoddim għal proposti u inizjattivi għal diversi punti oħra importanti. Allura dan huwa l-bidu ta' proċess twil ħafna nħares il-qoddim għal iktar kooperazzjoni ma dan la bozza rapport u verament inħoss li fl-aħħar tal-tiegħu jistgħu nistgħu nħorġu eh, b'rapport ċar li jista' mbagħad jista' jiġbed l-iktar appoġġ politiku wiesa possibbli. Grazzi l-rapporter issandu fuq il-gruppi politiċi nibda bl-ewwel kellima. Fil-fatt jiena qiegħda nitkellem flok eh, eh, membru parlamentari ieħor qed titkellem mill-Onorevoli Ubner nixtieq nibda biex ngħid li aħna nikkonsidraw li huwa verament rapport tajjeb kif ġi propost e, e, l-MP li li jett nitkellem fismu jħoss li aħna għanna nistgħu kapaċi nimxu l qoddim fuq dan ir-rapport anka dan jaqbel ħafna ma' dak li qed tajt il-Kummissjoni biex tpoġġi is-suq laqda ta' suq tal-kapital e, biex tkun fidel konsumatur b'mod wiesa kemm jista' jkun. U allura u essenzjali li nassiguraw ukoll li r-reglament jiġi implementat qabel ma jkun hemm leġiżlazzjoni ġdida tiġi toħroġ. U għawkun important li nidentifikaw l-impatt veru ta' dawn il-regolamenti kollha fuq retail financial services sissa u għonek naqbel ma' rapporter fuq l-ħtiġa li nżidu l-ġbir ta' data fuq da' suġġett. Issu Ewropew fuq il-retail financial, financial um, u importanti specialment fuq l-startups u aħna konxi fuq l-impatt li digitalizzazzjoni għandha fuq setturi differenti. U r-wol tal fintek huwa importanti ħafna tal-proċess li niftħu dawn is-servizzi finanzjarji tal retail għal kompetizzjoni għandu ikollu impatt pożittiv dak li għandu xaqsam ma, e, ma jitbaxxew ma wkoll innovazzjoni. Imma ma ninsewx illi hemm ostakli għal attivitajiet transkonfinali f'dan is-settur ta' e, retail financial services huma sustanzjali din nitkellmu hawnhekk fuq eh, tassazzjoni differenti, ġurisdizzjoni differenti, leġislazzjoni differenti, kontratti differenti, lingwi differenti u oħrajn. Digitalizzazzjoni biss mhux biżejjed biex nelbu taw l-ostakli u allura sakemm mat ikollna qudiemna diversità bħal din il-kapaċitajiet tagħna f'dan il-kamp ikunu limitati. Jiena qed nipproponi wkoll biex ma naddux għal eh, approċ one side fits all fi daw is-servizzi finanzjarja finanzjarji iva hemm atturi differenti f'da settur u għandhom il-speċifiċtajiet tagħhom stess u l-SMI e speċjalment għandhom qudiemhom ostakli għar. Għandhom ftiġi speċifiċi u s-suq uniku għal retail financial services għandu jippermetti daw in-negozji biex isibu saqajhom għal finanzjament b'regoli biex jiffaċilitaw għal attivitajiet transkonfinali għall SMEs il huma fornituri ta' retail financial services nixtieq niġbet ukoll l-attenzjoni fuq l-ħtieġa biex nofru l-ċittadini Ewropew biex kollom biex igawdu minn protezzjoni finanzjari u dritti tagħhom kullimkien fl-Ewropa f'dan il kontestu essenzjali li l-Istati membri jimplementaw in-National Deposit Guarantees Directive Is-suq Ewropew għas Retail Financial Services ikun ta' suċċess biss bir-rispett sħiħ għal leġislazzjoni Ewropea dwar protezzjoni tad data. U għal din ir-raġuni identifikazzjoni elettronika tkun possibbli biss jekk ir-regoli ikunu jiġu rispettati jekk tkun aġġennata ir-rezoluzzjoni dwar il-konsumatur, allura eh, konsum eh, hemm bżonn li jkun hemm fiduċja minn tal-konsumatur. Eh, il-proposti kollha fir-rapport huwa interessanti interazzjoni tal-paragun ta' one-stop shops jew l-implementazzjoni ta' regolament u l-atef iridu jkunu iridu jkunu inkoraġġuti u jitmexxew il-qoddim inħassu l biex naħd u mannix ninsew li ċittadini Ewropej u koll investituri potenzjali rridu għanna nipromovu innovazzjoni u koll billi noħol u inċentivi għan negozji biex jinnovaw il-om infusom f'setturi differenti hemm neċessità u koll li naraw il-fattibilta' għal prodotti finanzjari Ewropej. Allura għanna ħafna potenzjali u opportunitajiet u d-dimna u nispera nkunu kapaċi illi, illi eh, nixbdu il-punti pozittivi eh, tagħhom fi żmien propizju rridu naslu għal pożizzjoni ambizjużi ħafna l-Parlament Ewropew, eh, forsi rridu nħorġu messaġġ ċar u qawwi lill konsumaturi lill smis u l negozji u dan irrid wasal stateku ġust għal prezzijiet ġusti u innovazzjoni ejja nkunu realistiċi daw l-ostakli jridu jiġu evitati biex aħna naslu għal dan l-oġġettiv u nirringrazzjakom ħafna għalet il-kellima. Thank you for the CR Grazzi ta' dan, grazzi President, etniħu post kollega l-Onorevoli Fox li ma kienx kapaċi ikkun għaw talabni biex naqra id-dikrazzjoni tiegħu nisper u nitkellem fismu. Is-Sur Fox jappoġġja dan rapport speċjalment li huwa important biex intejbu il-retail financial services biex ikonna iktar kompetizzjoni u prodotti finanzjari u biex imbaxxu il-prezzijiet tal konsumaturi għax dak u lan wara kollox. Ninkoraġġu l-innovazzjoni għall-SMEs Dan huwa importanti wkoll biex ngħinu biex e, innaqsu l-ispejjeż li jagħtu wkoll dawn e, e, jitbaxxew il-prezzi tal-konsumaturi. Regulatory sandboxes huma importanti biex aħna noffru qafas biex it-teknoloġiji jikbru, speċjalment huwa kuntent fuq il-fatt li l-apport isemmi il-kwistjoni tal-one stop shop si jaqbel magħhom sar ħafna xogħol fuq dan il-livell, allura suppost għandna inħarsu lejn eh, koordinazzjoni ħafna fuq l-isforzi kollha li qed isiru u li saru dan il-single dan il-kuntatti uniċi li diġaħarġu ħarġu taħt il-direttiva u taħt is-solvit u biex nevitaw xogħol doppju biex ikollna l-iktar sistema effiċenti kemm jista' jkun. Is-sur Fox ukoll għandu xi tħassib dwar ċerti aspetti li hemm fir-rapport. L-ewwel, pereżempju, daqsxejn xettiku fuq il-fatt li r-rapport it-talba fir-rapport għal suq uniku iktar b'saħħtu għad-dejn għal mortgages dan huwa settur komplikat, importanti ħafna li niverifikaw l-impatt ta' da kollu, nevalwaw it-tibdil kollu li se jisur permezz tal-Mortgage Credit Directive għall-azzjoni regolatarja. Allura għanna bżon inħarsu lejn eh, l-aspett holistiku kollu. It-tieni referenza biex għall-inizjattiva xprunata u nevitaw il-geoblocking. Dan irid isir ukoll b'mod attent u kaut il-Kummissjoni nefisa taraf il-servizzi finanzjarji m'għandhomx jidħlu fil-regolament tagħhom tal-geoblocking u għaxu ma jifmu li daw il-fatturi ġeografiċi eh, huma ta' jistgħu ifixklu il-xogħol tal-konsumatur u allura fejn u ġustifikat għandu jisir tibdil u fejn u ġustifikat għandu jkunem idea aktar ċara. U l-ispiża ta' daw is-servizzi importanti li jitbaxxew m'għandhomx ikunu differenti fuq ġurisdizzjoni differenti, allura dan għandu għandna nħarsu għalih, inħarsu leħ kull kas għalih f'dan id-dawl. It-tielet punt ta' tħassib tiegħu huwa dwar eh, comparison sites forsi għadu bikri sakemm ma jkunx hemm iktar prodotti eh, transkonfinali ma tantx hemm għalfej forsi li nqajmu l-kuxjenza fost il-konsumaturi fuq paragun eh, transkonfinali ta' prodotti ma din kwistjoni ta' kontenut. Imma is-Sur Fox verament ħares il-qudiem biex jiddiskuti dan ir-rapport li jaħdem flimkien ma' rapporter u shadow eh, fi shadow meetings flimkien mal-kollegi l-oħra. Grazzi ħafna. Thank you. Uh, Silvi Golar. Silvi Golar. grazie. Nħan nitkellem fisem Sophie Indveld, mux l sema minn bl ingliż Grazzi aħna nilqaw il-dokumenta ekoloġiku għax naqblu illi Ed Green Paper għandu potenzjal kbir għal servizzi finanzjarji, għandu potenzjal kbir għahna nistaw naħatmu bisfiq naħna edin niżviluppaw f'pass eh, maġel, kusin t-izviluppa f'pass maġel u jekk naġlu ħaj jidru warajna. Istati membri ħafna drabi joqodu ifaħru l-suq wahdini ħafna drabi ma fil-verita protezzjonisti fuq il-banek tagħhom u s-soluzzjoni tagħhom. Jekk għana għoddu sejri nek, tintek ħaj spiċċa jiżviluppa band oħra. Il-trattament fiskali, regolamentazzjoni għal prodotti fiskali, huma xkil kbir għal attivitajiet transkonfinali. Dan huwa wieħed mill-kwistjonijiet ewlenin li jridu jiġu indirizzati anki jek aħna nafu illi li sati membri se jirżistuha. Iżda hija diskussjoni li ma nistgħux ma jkollniex jekk aħna rridu nneħħu irxkiel fis-suq waħdini. Għal deser resaq memendi eh, f'dan ir-rigward. Fuq iskadenza jiena dispieċini ngħid illi l-rapport ta' iskadenza tal parlament mhux se tippermettina li nagħtu input tajjeb għall pjantazzjoni tal-Kummissjoni rapport u l-konsultazzjoni se tiġi prezentata fl-aħħar ta' Ġunju il-pjantazzjoni ġi nistenni għal settembru iżda jidher li ġaġi pospost ta' Novembru. U f'kull każ aħna rridu niċċaraw irridu jiġi adottat mill-aktar fis biex il-Kummissjoni tkun tista' tqis il-veduti tal-Parlament. Grazzi. Grazzi Sur Viegas. Għet nitkellem fissam il-rapporter Marisa hi għajmet ħafna mistoqsijiet u tixtieq illi tressa għatta tħassib. L-ewwel net, mistoqsija hija jekk aħna rridux konna iktar integrazzjoni finanzjarja. U aħna pjuttost xettiċi hawnhekk għaliex iktar integrazzjoni finanzjarja ser iwassal għal iktar konċentrazzjoni tas settur finanzjarju aħna naraw dan diġà. U aħna għandna d tagħna ta' jekk dan il-konċentrament li joħloq Eh, oligarkiji kbar ikun ta' benefiċċju għall konsumatur u għall kontribwenti tat taxxa. U aħna nadu bitana ta' kemm hu jgħal l-konklużjoni tajba li għandna niġbdu mill-kriżi li aħna ħabbatna wiċċna miegħu. Barra minn hekk kien hemm tħassib sostanzjali. Il-Green Paper eh, din jippruvaw jippruvaw jitakkaw il-konsumaturi. dawn din is-sistema u ma ħossibx li taħdem l-awtoritajiet regolatorji u l-aġenziji li jkunu hemmhekk biex jaqinu u jipproteġu l-konsumatur minn dawn. Dan huwa xogħolhom. Nħossu li hemm ukoll pressjoni kbira illi qed titpoġġa fuq is-saf li qed jaħdmu fil-banek bħalli kieku l problema kienet ta' dak il-livell. dawn il-persuni illi qed ibatu minn inċentivi ta' pagi jew inkella il-miri dawn iridu ikonu livelli li jridu nitrattaw, iridu nintervjenu fuq livell ta' strategi globali li adattata minn istituzzjonijiet finanzjarji multinazzjonali u hemm l-idea wkoll li l-konsumatur iżolat ma jifhimx il- dinja finanzjarja. U l-illużjoni li għadin ħamtu wiċna miegħu hawnhekk huwa li jekk x informazzjoni l-konsumatur, nistgħu nagħmlu l-affari trasparenti ma mhuwiex il-każ. Dawn il-prodotti finanzjarji tal-bejħ u huma diġà komplessi ħafna. U l-lin mill-kapaċità tal-bniedem li jifmu, jekk aħna se nkunu realistiċi fuq qed jiġa li nħarsu l-konsumatur mill mela li rridu nagħmlu għali niprobixxu mill-swieq ta' bejħ bimnut finanzjarju il-prodotti li jeżistu li huma komplessi żejjed u illi waslu għal ħafna mill mm, konsekwenzi drammatiċi tal-kriżi li rajna illi spiċċaw ħafna familji mingħajr il it-tfaddil tagħhom nhar il-flejjes tagħhom. U jien ħarsu lejn dan il-green paper dan jarraf illi mm, sensazzjoni ta' nuqqas ta' sodisfazzjon fost il-konsumatur u prodotti finanzjarji iżda jipproponi bħala soluzzjoni iktar konċentrazzjoni u li iktar fuq is-settur finanzjarju. U ma li dan huwa l-approċċ xieraq. Dan ma li dan ħajwasal l-iktar abbuż ta' pożizzjoni dominanti u oligopoli li diġà tiddominaw l-Unjoni Ewropea hekk kif inhi diġà. Nasab li huwa ma' Sofi Silvi illi irridu nkunu lesti fil-ħin biex insemmaw liħinna. Dwar is-suku huwa minnu illi investituri jirċievu ftit wisq mir-ritorn ta' sistema finanzjarja. Ftit jgħaddi l-intermedjazzjoni li huwa pjuttost għoli li wkoll is settur finanzjarju jista' jingħati li huwa mm, bir iż-żejt, kapru iż-żejt li jfisser ovvjament li jkollok iktar kompetizzjoni u b'dan il-mod ta' ċerta li l ta' intermedjazzjoni jinsu u jkollna sistema aktar effettiva li jidher għalija xi ħaġa konvinċenti għalija però rridu nkunu onesti hawnhekk, rridu naraw xi tfisser di li kollha kompetizzjoni Ewropea li tniżel l-ispejjeż ta' intermedjazzjoni. U naħseb li hawnhekk il-Kummissjoni mhix qed tkun onesta fuq kif eh, tindirizza s-suġġett. Għaliex il-konsumatur għalfejn ma jafdax il-prodotti fis-swieq oħrajn dan minħabba li u jiena naqbel fis ma' dak li kien qed jgħidu li pipi illi hemm differenzi kbar meta niġu għal liġi ta' taxxa insolvenza, sikurtà legali. Intom ma tafdawx neċessarjament għattur f'pajjiż ieħor u għalhekk dan il-bażi din il-bażi legali għandha tkun armonizzata f'ċertu punt illi tista tafda dan u put numru wieħed u għallek irridu nħarsu lejn dawn l-oqsa u naqbel ma' rapporter hawnhekk illi hija kwistjoni ta' jekk inti tafda bħala konsumatur li għandu jkun fuq l-istess livell tal ħarsien ta' konsumatur biex inti tafda prodott illi nkun nħareġ minn ximkien ieħor jew inbih minn ximkien ieħor. U t-tieni ħaġa, jekk il-prodotti huma differenti fid-dettalji tagħhom mela mhijiex mhux faċli tqabbilhom di u dawn il-websites li tiqablu mhux se jaħdmu sew jekk il-prodotti ma jxibħux. Ġin ilqa li bdejna dan il-battitu li komissjoni qabdet din id-diskussjoni ta' per eżempju it-qabbil ta' prodotti ta' pensjonijiet per eżempju, imma jekk inti tagħmel l-istess fejn ma' prodotti oħrajn fejn immaġni huma ħola, mela għandna bżonn definizzjoni għala ta' prodotti bażiċi fejn dik il-tqabbil jista' jaħdem. U l-istess jgħod għal din il-prassi. Jekk inti għandek eh, prodotti diffiċli li huma mm, iktar komplessi diffiċli inti tiġġestihom. Eh, allura rridu nkunu iktar pratiċi meta il-Komissjoni tkun iktar pratika meta tiġi biex eh, terġa' ġib suq intern fuq saqajja ma mhux illi sempliċement qed toħlom imma tara x'inhu huma l-standards bażiċi fil-qosma differenti biex dik il-kompetizzjoni mod transkonfinali jista' jaħdem u l marġni. U s-sistema ta' intermedjazzjoni li konna bnejna x'dak li aħna konna rajna bħalissa huwa li jekk nipproteġu l-ispejjeż ta' intermedjazzjoni mill kompetizzjoni fuq żmien qasir se jipproteġi ċertu atturi Iżda fuq żmien twil, se jkollna fintex li qed jagħmel dan mod iktar effettiv li ħajkun ibbażat imbagħad mhux l-Ewropa ma' x'imkien oħjar. Allura protezzjoniżmu għal dak li huwa eh, dik hija sistema ta' intermedjazzjoni kbira żejjed hija qed taħdem kontrina. Barra minn hekk jiġu niddiskutu supervizjoni mill-istat għal ħarsin tal-konsumatur għax għandna l-esas imma l sas ma tajnijom xizorsi, ġifiri l-istess mandom xizorsi għal ħarsin tal-konsumatur. Fi-Stati Uniti aħna għanna buru apposta u manna xejn li jaxbaħ hawnhekk fir-rigward. U jekk ma se jkollna l-mezzi ta' supervizjoni għall konsumatur mela persuni ma jistawx jafdaw il-suq transkonfinali. Nafu li dawn il-prodotti huma importanti għall konsumaturi tal bejħ bl u dan sar fi prips bravanx u selvabiotikajn u rridu komplu nibnu fuq dan biex ikona regoli komuni biex il-prodotti jkunu iktar ekoloġiċi u anke nittama li l-kollega Svedis u miftuħ għal għal-ekonomija iktar ekoloġika. Jena tasabna nitfa ħafna fiduċa fija di. Dr. Valli, mm, le, mela, per Franċ Ferres. Grazzi, jenna nishtiq nirin nirringrazzja Dixon, Oliver Dixon, għal-proposta tiegħu u rapport għal xansep il wasista tajjeb għal-diskussjoni fuq suġġet fejn jina ħoss li eh, jizisiru inizjattivi mill-Kommissjoni. Sissa, sejrin e, e, edin jamlu l-leġizlazzjoniet fi bitċiet frammentata. Naħseb illi l-approċ ġenerali tal-Komissjoni jiri nfaċilitaw il-mod kif jaħdem il-suq tal-bejħ bl-imnut, jina naħseb illi ħadd hawnhekk ma jista' jimponi ruħol dan għax ikun interess tal-konsumatur. Iżda mċertu garanziji li s sox nagħmlu minn u eh, jinżomu għadu majnina dak li aħna għamilna u dak li għal prips. Dan, eh, nistanajt naqat ma l-istess għasib għandu għandu rapporter li inti tista tqabel il-prodotti. Waħda mill proposti li jina kont għamiltu li waqt li aħna qegħdin inħarsu lejn dak li qed tagħmel il-kommissjoni u dak li huwa li tagħmel taqsira ta' fit tal-prospectus, xorta kieku nistgħu naqbdu format eh, palma dattajna fi prips biex niffaċilitaw din il il mod ta' tqabbil. Jiġifieri me jisem il-prospectus, prospectus fi dan il-kommissjoni ħibta drabi jidu li dan u ġej minn loġika oħra ma naħsibx huwa l-każ għaliex analiżi finanzjarji dejjem kellhom dan il-prospectus ta' bażi u eh, dan il-dokument twil għal investituri tal-bejħem l-imnut li inti ikollok kif biex kisa tagħmel itqabbil jgħinha. Ħaġa oħra, il-Kummissjoni Il-Kummissjoni kienet qed proposta biex ikollna dispożizzjoni ta' emen ta' sanzjonijiet tal-investitur li jaddiet maġġoranza kbira biex ikun din it-tipi ta' dispożizzjoni, il-konsul ma rridix u fil-fat eh, spiċċaw eh, warrabna il-kustjoni. Ma jekk irridu il-fiduċa tal-ċittadini, għamna bżon mekanizmu ta' sanzjonijiet ta' nuna li tinata dak li kun par eh, sussidi per eżempju jekk dak li kun jinata parir ħażin ħafna kollegi jasemmew il-problema ta' każijiet li jiġi subiti mill-internet li wastu għall-abbuż minn il-konsumatur tal-konsumatur. U jizgur li responsabilità tal-Kommissjoni li tagħmel proposti konkreti f'dan ir-rigward. Issa fuq il-supervizjoni tal-ħarsin tal-konsumatur. Ovvjament ċertu elementi qegħdin fidejn tal-Aġenziji ta' Supervizjoni aħna qegħdin nistennew il-proposti tal-Kummissjoni ċertu oqsma. Aħna dan minnieh permezz tad-dossier ta' Prips fejn il-Kummissjoni kellha trid toħroġ bi proposti u aħna qed nistennew eh, inna nistennew u tajjeb li naraw dispożizzjonijiet kollha biex aħna mbagħad ikun sommex il qudiem bħala xi ħaġa sħiħa fid-dossier. Grazzi. Grazzi ma jidirx li jew tablet oħra u kelliema. Nadilek il-rapporter. Grazzi. Grazzi li kullħat li semmejtu um, l-idea tagħkom. Ifhem ċertu impedimenti għax xogħol li tisir dan u maqsum żewġ partit. Żmien qasir u żmien twil, law tip żewġ tip perspettivi. Naħseb li dan irrid iżid il-kompetizzjoni dik l-idea barra minn hekk jridu naraw li konsumaturi huma fil-mejra u meta niġu għal SMEs huwa importanti li dawn joperaw mod transkonfinali mod raġunat. Ovvjament, dan se l ħin tiegħu. Iżda jien fil-fema tiegħi irridu mexxu qudiem mill-aktar fis biex tassew ikonna proposta komuni li tingħat malar kemm jista' jkun u ninfluwenzaw e, li kelli se tutta l-Kommissjoni bħala pożizzjoni iktar lil-lin iktar qudiem. Ġvi grazzi minn qudiem bil-qudiem għal ċertu mumenti li forsi jkollkom. Dan ħajt nittrattawhom u kif qed qabel aħna ser nippruvaw illi niksbu xi ħaġa tista' tappoġġa l-maġġoranza li bekk nistgħu nisqu quddiem il-Komitat iktar iqoddim għal-vot. Ġifiri nittama illi immorru tajjeb. Grazzi. Grazzi. Skadenza l-emendi mela 28 ta' ġunju fl-ofsenar. Konsiderazzjoni ta' amendi wa il-31 ta' wissu. Ikon vot 29 ta' settembru, plenarja l-1 ta' novembru. Grazzi lil kulħadd nalqu din il-laqa tal-ħodu, sessjoni tal-ħodu, nibdew World of Senar fit-tlieta bil-bidla ta' skambi ta' femmit ma' Surhil.